Afternoon. Iwar sinar it-tajjeb eh, se nibdew aħna bis-sessjoni ta' war Sinar il-minuti tal-biraħ huma adottati u d-dokument huwa disponibbli għandkom xi kummenti mela għalhekk il-minuti huma approvati. Punt li miss, dibattitu fuq il-kazi ta' ksur ta' drittijiet tal-bnidem u tal-prinċipi tad demokrazija u tal-istat ta' dritt, l-ewwel dibattitu ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo stupru tal-massa fil-provinċja tan-nofsinhar ta' Kivu. Somebody taken my speaker's list. Xaħat ħadli l-lista tal-kellima għalek se nibdew aħna bil-ewwel awtur is-sur Tanuk. CDR, Iva, eh, il-kelma demokratika ma tantx tagħmel sens għax mhux qed nitkellmu dwar pajjiż demokratiku għax kieku l-pajjiż kien demokratiku kienna naraw il-gvern jieħu azzjoni kontra eh, dawk responsabbli għall-stupru kontra n-nisa imma m'hemmx awtoritajiet net eh, jihdu azzjoni. Eh, dan istupru u kol fid din il provinċja vera Eh, punti ħor fil-istoria li wata dispjaċir enormi. Ir-reati sarru mir-rebelli eh, l extra berri li kienu parti mill-armata ma umbat dawn eh, ħarbu mill-armata. Bis probabli dawn li wet u reati mux se jitres u il-orti. Imma xorta wahda l imponita mux aċċettabli f'din id-dinja u li l-ICC li teħu sib dawn l-affarijiet għal menu għamxaq ta' dawn għal vitmi ta' dawn l-atti eh, li kienu salvaġafna. Aħna fid-dan il-parlament mux se ninjoraw dak li ġara li l-kongress l-awtur li jmiss, is-sur Romeva Rueda. Grazzi ħafna. Irridu niftakru lilna l-futna li l-kol kem aħna responsabbli għal xi mod għal dak li qed jiġi għax hemm riżoluzzjoni tal-ġnus maquda 30-25 li tisħaq fuq responsabilità tal-istati membri li waqfu l-impunità u li resqu l-qorti dawk li huma responsabbli għal ir kontra l-umanità u eh, dawn ir-reati inkluż dawk li għandhomx li huma sesswali jew għandhomx jasma violenza kontra in-nisa u it-tfajliet. Issa wasal iż-żmien li marru l-lim il-kundanna u r responsabilità għandha Eh, ta' fuq il-gvern tal-CDR u l-ġnus mawda u koll li jihdu da. L-gvern tal-CDR meħtieġ li dawn jamlu priorita li jġildu kontra l-violenza kontra n-nisa u għandhom iwaqfu u kol ġustizja tradizjonali sabiex jipromuovu responsabilta l violenza sessuali rritu kunem u kol kampanja nazjonali sabiex jikunem eh, tqajim ta' konxjenza kontra l-violenza kontra n-nisa. U importanti li l-Komissjoni tirreveti il-dokument il, ta' DRC u il-kwistjoni tal-dan l-istupru tal massam rrit jitpoġġam fuq eh, qoddim ġifiri u rridu nġidu kontra l-impunita il-fondi eh, għandhom jiġu allokati pala priorità li dijal issa biex eh, jiena tam appoċ mediku kif ukoll soċjali sabiex dawn nisa jiġu mejjuna u kunu iktar b'saħħithom sabiex jiġġieldu kontra il-kriminali. Is-Sinjora Strifle għal minuta. Grazzi ħafna, grazie Signora President, Sinjuri. Iva, għal darbohra, sfortunatament il- il-Parlament Ewropew jgħid pożizzjoni li rrid jikkondanna DRC hemm interferenza tajt il-kellima minn xi telefon ċellulari tista' tismani issa tista' tismani il-kellima tipprova mikrofoni differenti tajjeb tajjeb Euh, Skużawni, Signora President, Signori, għal darboħra sfortunatament il-Parlament Ewropew eh, huwa mitlub sabiex jikkondanna eh, l-istrupri eh, tal-massa li mhux qed jiġu kastigati fir-Repubblika Demokratika tal-Kongo speċjalment fil-provinċja tan nofsinhar ta' Kivu ma l iskum ma setax eh, ħares il-nies kontra dan l-istupru tal-massa u ta' għal gvern ta' DRC li jaċċerta li jkun hemm fil dan ir-reġjuni u li l-popli jiġi nħares il-fondi li huma allokati dawn eh, jingħataw lil qatt li ftit vitmi biss u sta l-Kommissjoni li eh, taċċerta li tipprovdi l-għajnuna monetarja lil dan ir-reġuni l-rezoluzzjoni u l-pjan tar-rezoluzzjoni jiffoka fuq soluzzjoni militari u um, dan se jkun falliment. Aħna vera jiddispjaċina li hemm nuqqas ta' kuraġġ mill-komunità internazzjonali fid-dawl ta' dawk l-affarijiet li qed isseħħu nixtieq ngħidilkom ukoll li l-istampa għandhom rwol importanti x'jaqdux u ta' spiss dawn ma jaqdux dan ir-rwol u importanti li naħdmu flimkien u għandna wkoll inkatru l-kuxjenza pubblika. Is-Sinjora Xalke għal minuta. Grazie ħafna President, Kummissarju, kollegi, Iva din il-prassi sistematika wiesa tal-istupru tal-massa skont il-ġnus maquda reat kontra l-kriminalità. Ir-rezoluzzjoni se tinkludi id-DRC imma jekk naraw li mandat mhuwiex effettiv sabiex ikun hemm intervent aħna rridu wkoll nikkontribwix l-ġnus maquda wkoll ir-sirwetta valutazzjoni indipendenti għalbek naraw kemm eh, saru reati. U eh, il-komunità għandha bżonn timplementa il-komunità internazzjonali kif ukoll l-istampa għandhom rwol sabiex jgħajmu l-kuxjenza u jiġildu kontra din il-vjolenza imma jrid ikun hemm priorità li tingħata lil tmim tal-vjolenza violenza u b'mod speċifiku il-violenza eh, eh, sessuali. Minħabba tabus eh, ta' spiss in-nies ma jitkellmux u jekk jitkellmu dawn jiġu marginalizzati mill-komunitajiet tagħhom u aħna rridu nkunu iktar viġilanti, rridu nkunu iktar involuti ma nistgħux aħna nippermettu meta l-supri tkun xi ħaġa tar rutina meta meta l-luf ta' persuni b'mod partikolari nisa ibatu imma b'silenzju. Lura pajjiżna għandna bżonn li jkun hemm iktar informazzjoni rritu kuran u koll eh, li ma nixxux il-minerali li eh, dawn jixprunaw il- eh, u jatu flus lil mm, li dawk li wet u r-reati. Grazie ħafna. Grazie ħafna, Signora President. Jina meta nerġgħu niddiskutu dan is-suġġett tan nisa soprati fil-Kongo, verament jiena taqbadni ċertu rabja. Xtaqt biss ngħid li jiena ma nistax nifhem li aħna irdejna marbuta ma qatt nagħmlu xejn. Il-ġnus maquda l-Menusko hemm liġi li qed tiġi preparata fil-DRC biex jiġu kastigati min jipperpetra dawn it-tip ta' rejati f'din il-parti tal-pajjiż il-gerra ċivili qed terġa' taqbad. Imma hemm xi ħaġa li tiktar tirrevoltani minn qatt kollox aħna morna nżuruhom dawn in-nisa. Aħna smajnihom ukoll ikellmuna f'dan il-Parlament. Dawk li ġew stuprati laqqas biss għandhom id-dritt li jitterminaw il- eh, tqala tagħhom jekk meta joħorġu tqal ġifiri kollegi, jien taħsbux li jien għart nerġa nitkellem fuq l abort imma meta in isu li palissa l-abort mhuwiex permess, qed naraw li lanqas dawn il-każi intqajna ma' nisa li ħarġu tqal wara li ġew stupratu l għandhom id-dritt jabortixxu jispiċċaw l-tqala tagħhom. Jiena nixtieq verament li nirriflettu fuq dan kollu u hija ħaġa inaċċettabbli dan l-aħħar punt li semmejt. Grazzi. Grazzi ħafna sal kellima fissem il-gruppi politiċi fissem il-PPE e is-sur Kazmarak għal-minuta. Pani Przewodnicząca, Szanowni Państwo, Situazzja f'południowym. Sinjora President, eh, sinjuri, situazzjoni eh, f'dan ir-reġun diffiċli ħafna. situazzjoni ilha għaddejja l-ħafna snin u minħabba dan hemm ħafna qatti ta' violenza li qed kull kuljum il-Medicine eh, San Frontier għal xi snin għenu ħafna vittmi ta' stupru u jiena naqbel ma' Sinjura De Kaiser li vera xaġa frustranti li fil- mm, Vant tal-Kongo n-numru eh, qed jiżdied ta' stupri u rridu aħna nerġgħu nitkellmu, rridu nitkellmu għax il-vjolenza sesswali xi ħaġa li ma nistgħux naċċettaw, xi ħaġa li ma nistgħux eh, ma ngħidu xejn fuqha. L-armata mu qed tagħmel ftit li xejn mu qed mhux imħarġa biżejjed m'għandix l-armi meħtieġa u eh, ta' spiss ukoll jew xi kultant l-armata wkoll qed tistupra għalhekk importanti li ngħinu li l-vitmi. Minn flok ma aħna nofqu xi 7 miljun euro sabiex namlu l-monitoraġġ tal-elezzjonijiet fil-Kongo għandna natu dan il-flus sabiex jitresqu l-orti dawk li wet u r-reati. Grazzi għafna Sinjora Gomez għall-SND għal-minuta. Il-violenza sessuali importanti li nġildu eh, kontra eh, dawk li wet u reati u ma nipermettux li jkun hemm iktar atroċitajiet. L-Unjoni Ewropea għandha tagħti priorità lil din it-tema ġifieri l-kooperazzjoni ma' DRC u għandha wkoll tajt min huma dawk involuti fil-militar li eh, jappoġġaw dawk li eh, eh, huma uh, involuti f'dawn ir-reati l-Unjoni Ewropea għandha bżonn tiddiskuti mal-awtoritajiet eh, involuti uh, il-ksur uh, gravi li qed isir tal-liġi pereżempju hemm ħafna każijiet attivist ukoll ġi arrestat Eh, skont l nera, eh, lista sewda tal-Angola u qed naraw li f'Kongo eh, din il-persuna ġiet arrestata ma din il-persuna għandha bżonn tiġi meħlusa. Fisem l-alda l-Onorevoli Bilbao. Grazie ħafna President għal darboħra in-nissa huma il-vitmi hawnhekk u fid-DRC il-vjolenza sessuali qed eh, tkun niżata għal darboħra bħala arma tal-gwerra u għal distruzzjoni tal-massa il-konflitt eh, qed iwasal għal dawn imma rridu nieħdu azzjoni eh, Mm, fi kummerċ u rridu kon nistudjaw il-minerali ta' konflitt, rridu nipromuovu il-paċi, jena nappoġġa l-azzjonijiet u nappoġġa rezoluzzjoni favur il-demokrazija u kontra il-violenza waqt il-gwerra. Tajab ukoll li e, rezoluzzjoni tħeġġeġ l-istituzzjonijiet ikunu iktar korraġużi għal dak li għandu xaqsam mal proċessi istituzzjonali. Jena nittama li l-kol kemm aħna se nkunu involuti bir-reqa. Grazzi ħafna il-sur Kenneki ol minuta. Iva, ma tanċem ħafna membri onorevoli f'din l-awla l-lum eh, warna f'sinari maħna t-nitkelmu f'isem l-Europa u din il-vuċi għanda tinstema aħna jena nġim mill- eh, Għadam mill-fqar pajizi fl-Europa nafu li fid-DRC għandhom ħafna seta tax eh, pulizija jew membru tal-militar jistgħu jiddeċidu fuq jekk persuna għandha tibqa' ħajja jew jekk għandha tmut u uh, għalek hemm ħafna poteri. Għal darbohra l-Parlament qed jaħdem fuq din il-kwistjoni u għal darbohra qed nagħmlu aħna appell b'saħħtu lill-Gvern tad-DRC qed nitolbu dan il-Gvern sabiex ħares iċ-ċittadini tiegħu. U l-aħħar punt tiegħi nixtieq ngħid li fil-verità kif smajna minn Sur Kaczmarek rridu aħna nazbu dwar kif eh, et jintafa il-flus ta' dawk li ħalsu it-taxar frisem il-EFD issur belde għal-minuta. Grazzi ħafna, grazie Senjura President. Iva, ftit ilu jiena kelli telefonata twila ma eh, persuna l-Andiza volontarja l-fiki u tajjeb li eh, se jisir studju għar nafsinar dwar l-ħtiġijiet u għet jaħdem ħafna għal eh, nis tal-Kongo l-intenzjoni tana ġifiri għanda tkun li l-lum nifukaw fuq l-impunità u minħabba din l-impunità għet jisseħ il-violenza fil-vant tal-Kongo emmi truppiva tal-ġnus ma'uda emmek u hemm ukoll ħafna sofferenza u ħafna silenzju dwar id-batija ta' ħafna vittmi tal-stupru tal-massa. U l-investigazzjoni legali ġiet sospiża minħabba tedidiet ta' tpattija u dan huwa sinjal terribli għal vittmi u l-familji tagħhom għal muxa fil-majati is-sur Obamaja għal żewġ minuti u nofs. Grazzi ħafna. Grazzi ħafna, Sinjura President, Iva, il-ksur ta' drittijiet tal-bniedem sfortunatament dawn għandhom tradizzjoni twila fid-DRC kemm jekk qed nitkellmu dwar prodotti differenti mill-kolonija Belġjana li ġew sfruttati li waslu għal impjieg sforzat fuq l-implantazzjonijiet kif ukoll fil-minjera u nafu li kien hemm ħafna kattiverja hemmhekk nafu pereżempju li kien hemm kastik tal-popolazzjoni lokali jekk dawn ma konformawx ma miri partikolari tal-produzzjoni kien hemm ukoll eżekuzzjonijiet tal-massa ġifieri dawn l-affarijiet l-affarijiet saħħu fil-passat ġifiri l-Ewropa kolonjali trid tagħmel ħafna biex tpatti għal dawn l-atroċitajiet. Dan huwa ċiklu vizzjus li wassalna l direzzjonijiet li jmiss u l-gwerra qed tiġi użata ta' posta u eh, din erdet ħajjiet ta' miljoni ta' persuni dawn ġew miljati il-familji saqaħ ġew affettwati qed nitkellmu aħna dwar konsekwenzi fiżiċi u psikoloġiċi iva stupru eh, xaġa umiljazzjoni għalihom u għalhekk eh, Eh, din eh, vera pjaga għal-nisa eh, u għal-familja, familji taħħom għan rajna ksur ta' ġittijiet tal-bniedem u kol ksur tal-liġi internazjonali rari n-nis marru l-orti u jekk dawn jispiċaw l-orti iva u jirres u n-nis l-orti rari dawn jiddu raġun u aħna għalhekk irridu npoġġu pressjoni b'mod partikolari pressjoni finanzjara fuq il-DRC ma jistax ikun hemm sitwazzjoni fejn l-Ewropa tagħmel ilih eh, mill-Kongo imma tal-għajnejja għal dawn l-aġġizzjonijiet li qed iżekku fil-Kongo. Grazzi ħafna issa s-Sinjura McAvey. Thank you. Uh, ma għaletur ċelor kare kondamna krimele din. Grazie ħafna, jiena nishtiq nina ma dawk li għati kondannaw il- rejati fil-Kongo tal-Vant nafu li xi 80 stupru isseħ kull jum u hemm ħafna eh, li jagħmlu parti mill-militar li huma responsabbli lajnuna medika u legali ma teżistix u dawk li wet u reati eh, jibqgħu ma jiġux ikkastigati. Għalhekk importanti eh, li jiġu mħarsa l-vitmi u dawk li jistgħu jkunu taxxu u xieda ġifieri importanti li jkun hemm inkjesta wkoll indipendenti u ehm, parti biex jiġu kastigati dawk li wet u reati. Aħna nixtiequ nitolbu li din il-kultura ta' tintem nixtiequ li l-Kummissjoni mm, tati u tal-loka iktar flejes biex eh, tati għajnuna lil dawn il-vitmi u eh, l-għajnuna tal-Nodja Ewropea għandha bżonn tintuża għal din il-raġuni. Grazzi ħafna, is-Sur Paleski għal-minuta. reati sessuali, rejat atroċi u hemm epidemija ta' dan it-tip ta' rejat fil-Kongo il-membri internazzjonali u nazzjonali ma jistawx jipprevenu l-istupru u hemm l-impunità eh, speċjalment eh, u għalkemm hemm il- dawk li jżommu l-paċi tal-ġnus maquda mek. L-Unjoni Ewropea eh, trid tagħti eżempju u eh, trid tipprova tgħin il vizmi il-familji tagħhom u eh, sabiex ukoll jitresuqu l-qorti dawk li wet u r-reati. U dawk li jagħmlu ħafna liħ mill-ħaddiema bi salarju bax ġifori eh, dawn ukoll ridu jagħmlu xi ħaġa sabiex ma jippromovux dan it-tip ta' xogħol. Grazzi. Skanluk, xagordok u fosuk. Grazzi, Signor President. Din hija tassew traġedja. Dan kollu il-ismajna wa tassew traġedja. Sebranika hija belt illi hija tal-mistħija hemm iċ-ċiklu ta' faqar u l-istupru tan-nisa u tfal. Mieta nisa ġew stuprati u dan iwassal għal konsegwenzi tal-biża għal-jom u għallu liedhom. Irdu nagħmlu dak kollu li huwa possibbli biex insolvu situazzjoni u biex il-ġlida kontra l-istupru s-sir priorità biex ikun hemm ġustizzja. Grazie, Sir President. is senjora Kretu għal minuta. Grazzi din Mhix l-ewwel darba tinsemmu situazzjoni tal-Kongo, qed nitkellmu dwar kemm koro dawn ir-reati responsabilità tal-awtoritajiet tal-Kongo f'dawn l-ħar ħames xhur, il militar biss mar qudiem it-tribunal biex iwieġbu għal każijiet ta' reati ta' stupru. Qed nitkellmu dwar mijiet kbar ta' nisa li ġew stuprati, qed nitkellmu dwar 48 mara stuprata fis-sija il-bizza wkoll minħata tal-vittmi li ġu skut mill-komunità minħabba t-tabuż li hemm marbuta mal-istupru. Jiena nappella hawnhekk lill-Kummissjoni biex jiena daw il-fondi l-ċentri ta' assistenza għal-vittmi u sabiex u hemm miżuri biex dawn jidħalu fis-soċjetà. Mid-ġdijt nsemmi Tribunal Internazzjonali għal Kongo biex ikun hemm kastik għal min waqt reati nitlob li l-awtoritajiet Ewropej jgħinu l-blotja ta' permessi biex jiġu jgħixu hawnhekk dawk in-nies vittmi ta' dawn ir-reati. Issa il-kaġ tiegħi Jiena hawnhekk għandi iktar tal-bit milli bsart u milli ħankun nista' naċċetta jekk il-koll iżommu mal-ħin naraw sa fejn waslu. L-Onorevoli Jessaja. Sia arvoisa puhemies. Kongon itäosassa on käyty sota epävakaisissa. Grazzi. Signor President, f'din il-parti tal-Kongo kien hemm instabilità u gwerra l dawn l-aħħar snin u l-violenza sessuali kienet parti mill-gwerra eluf u eluf ta' nisa ġew stuprati u innamru namru kull ma jmur jikber skont rapport internazzjonali fil-fatt ir-riċerka turi riżultati ferm għal mill-istatistika tal-ġnus mawda. militanti rivoluzzjonari illi ipparteċipaw f'dawn l-reati u l-Unjoni Ewropea għandha tura l-influenza b'saħħet tagħha fil-Kongo biex tejjeb is-sitwazzjoni biex twaqqaf u sabiex min wetta reati jirċivi kastik u anka l-Nazzjonijiet Uniti għandhom jagħmlu dan. Kellim li mess l-attakki u l- ksur ta' drittijiet ta' bliedem fil-produzzjoni ċivili fil-Kongo, speċjalment fin-nisa, għandha tiġi kondannata. Il-violenza fiżika fuq in-nisa hi waħda mill-ar ksur ta' drittijiet ta' bniedem speċjalment meta qegħdin ngħidu hawnhekk li hija l-armata soldati li wettqu dawn ir-reati kien hemm stupru tal-massa u l-vittmi jkunu familja sħiħa l-komunità kollha u dawn iħallu impatt negattiv kbir fuq il-vittmi. L-investigazzjoni hi tassew importanti biex jiġu mħarsa il-vittmi mill-reputazzjoni ħażina illi jirċievu u sabiex ikollhom għajnuna psikoloġika u legali xirqa. It-taħriġ tal-armata għandu inkludi dak ta' drittijiet tal-bniedem. Grazie. Sunt profund indignat de violul Kellem li mes. în sudul provinciei Kivu. Din păcate... Grazie. Kien hemm l-elezzjonijiet f'nofsinhar tal-Kivu u sfortunatament għal dawn ħar snin kien hemm il-ġlied, il-gwerra, atroċità u ksur ta' dittijiet tal-bniedem illi ħalliet 5 miljun rof dola ħar snin. Aħna n-nasoppoċ l fitmi ta' dawn l-atroċitajiet u għanna nejnu biex jisibu soluzzjoni ħarija għal situazzjoni tan diffiċli tal-Kongo. Fl-istess waqt l-Unjoni għandha tagħti għajnuna finanzjarja għal kontra kontra l-vjolenza sessuali u l-għajnuna l-vitmi ta' dawn ir-reati. Ta' din il-vjolenza l-għajnuna medika xirqa u l-appoġġ sabiex dawn jitt jitlu l-ura fi soċieta kongoliza, importanti li l-flus jaslu l-vitmi sa sabiex dawn t tistawa lajnuna. Is-Sinjora Gwele. Vorsitzende, wir hatten zweimal im Menschenrechtsausschuss eine Delegation von Frauen aus dem Ostkiv. Grazie, aħna kena delegazzjoni minn Kivu, ta' nisa li ġew zruna darbtejt, kalmuna dwar dak li jiġri u dak li din jippruvaw jagħmlu biex min wettaq reati jirċiv fil kastik u jiprifaw jgħinu l-ħajjet in-nisa koll. Aħna sfortunatament smajna minn nies ta' dawn ir-reġjuni l ewlunna li tul l-aħħar sena ma kienx possibbli għal rappreżentanti tal-Unjoni Ewropea fil-Kongo biex jiltaqa' magħhom. U għal daqstantu ma jismagħhom dak il-smajna u il-janki proġetti li bdew fil-mod diġaw sospiżi għalla stant nixtieq nagħmel sosjal il-Kummissjoni nishtiq t-investiga jekk jogħġbok dan li qed sir u taċċerta illi insewu għedin li nitkellmu dwar proġetti żgħar tkun tassew ħassek dawn il-proġetti ma jismexxawx. Is-Sinjor Kohala. Kiitos arvoisa puhemies. Sota ja levottomuudet Kongon demokraattisessa tasavallassa ovat tuoneet mukana. Grazie signor Presidente. Il fil Il-Repubblika Demokratika tal-Kongo waslet għal ħafna violenza sessuali, speċjalment fil-provinċja tan-nofsinhar ta' Kivu. Jidher il-truppi tal-ġnus maquda fallew fil-ħidma tagħhom, jidher il-stupru qiegħda tintuża bħala għodda tal-gwerra. U dawn ir reatijiet wet u ta' kuljum irridu nikkondannaw din dan dawn l-atti l-arġdini ta' sew traġedja. Għadda diġa wis żmien qabel provajna nieħdu passi. Irridu inwaqfu dawn l-istupri ġewwa Kivu. Ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo lajnuna l-vitmi trid issir tridu jamlu għapriorita u min waqt reati għandu jirċi fil-kastik. Signora Smokova. Dziękuję pięknie za słowo. Keďže Konská demokratická republika má nedostatky v súdnom systéme postihujúcom zverstva jednotlivých osôb. Iva ħna nafu li dan il-pajis għandu problemi termini ta' sistema legali Għadġastant nilqa l-estensjoni ta' missjoni ta' dus ma'uda sa' s-sena 2012 madana kollu nishtiq u koll nindirizza komment li rappresentantoli tal-ġnus ma'uda fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo sabiex il-mandat jiġi implementat moċċira ma jistax ukoll situazzjoni fejn in-nies qegħdin jiġu stuprati dan għandu impatt fuq il-familji tagħhom ukoll. Jiena naf li f'din il-Kamra għan t stretti ħafna miżuri illi jimiraw illi jaħdmu fuq dawn il-ġustizzi fid-dinja. Iżda ma ħdimniex biżejjed bis-saħħa fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo għandha dis-sitwazzjoni speċjalment bejn 98 u l-2003 fejn miljuni ta' nies jenatlu fil-konflitti u bosta miljuni oħrajn ħarbu lejn pajjiżi oħrajn qegħdin nitkellmu hawnhekk dwar koeżistenza bejn in nistaw l-irġiel u dinom l ferm iktar minnek. Dziękuję. Waleczne eh, jako je znásilnění sexuální. Grazie. Il, il stupro, il, l-isforzar għal prostituzzjoni huma reati koroħ ferm u jwaslu għall esklużjoni soċjali f'ċerta każi jiet u hemm nuqqas ukoll fil-każijiet tas-soldati speċjalment nuqqas ta' kastigi mogħtija huwa neċessarju illi nibdew naħdmu fuq dan il-President sejjaħ tolleranza zero lejn dawn ir-reati il-Gvern ta' repubblika Demokratika tal-Kongo jrid ikollu programm u għandu jkun hemm flus għal eżi mobilizzati iżda anke jressaq leġislazzjoni biex jiġu tikkettati il-prodotti li jkollhom il-minerali minn żona kivu. Il-kellim li jmiss. Presidinta, mulțumesc doamna sigur că și eu Grazzi, Signora President, Iva, anke jena rajt numru ta' studji illi juru kemm kien hemm stupri ġewwa l-Kongo f'dawn l-aħħar żmien. Jidher gravi ferm dak l de Kaiser illi marretem hemm u rat kemm kien hemm dbatija bizza, speċjalment fost in-nisa u tfal. Din is-sitwazzjoni trid tintemm u dan irridu nitolbuh bis-saħħa l-istituzzjonijiet tal-Unjoni Ewropea jridu jitolbu l autoritajiet tal-Kongo jagħmlu l-investigazzjonijiet meħtieġa u min u ħati jirċievi l-kastik. Għandhom jagħtu assistenza legali, psikoloġika u medika. Il-vittmi għandhom jidħlu fi programm ta' protezzjoni, il-vittmi kollha u l-komunità internazzjonali kollha Anke l-organizzazzjonijiet, mod partikolari l-organizzazzjonijiet tan nisa jridu jaħdmu li jaġixxu biex waqfu din is-sitwazzjoni fil-Kongo. Is-Sur Cashman issa. Uh, Grazzi, Sur President, fil-qosor ferm dawn l-istupri tal-massa ilhom għaddejjin għal xeren ta' snin għal-dastan tiridu nieħdu azzjoni essenzjali nappoġġaw l-NGOs li jagħtu lajnuna l vittmi speċjalment l-isptarijiet. Iżda nitlob il-Kummissjoni biex tressa proposta legislativa simili għall-lata l-Stati Uniti ta' Frank illi jkollu rekwiziti fuq il-materjali ta' konflitt fil-manifattura dawk li bjoprofittaw minn dawn l tistajiet ikunu responsabbli. Ma' hija aħna u l-Kommissjoni irridu mmexxu. Issa l-Kommissarju, l-Kummissarju Domanaki, jek Thank you, Madam Chair. Grazie, Signor President. Nixtieq nirringrazzja l-Parlament għall-interess tagħhom u l-approċċ insittiv tagħhom. Iva, il-kol kemm aħna. Smajna dawn l-aħbarijiet koroħ minn kivu fejn grupp ta' militanti armati strupparaw numru ta' nisa dawn il-kriminali mill-lider kienu ex maħi maħi illi telqu mill-forzi armati tal-Kongo din hija dan wara jagħti kraħ ferm għal daw kollha ikkonċernati huwa dastant importanti li niċċaraw il-fatti u illi dawn l-aspetti nistquhom quddiem il-qrati. Għal dan il-għan aħna ġejna informati l prosekutur tal-Repubblika Demokratika tal-Kongo appoġġat minn MONUSCO issa suppost qiegħed sabiex jiġbor evidenza legali u jipprepara kasa prosekuzzjoni. Għana għedin nitolbu l autoritajt konkolisi biex indirizzaw dan il-pont pala kwistjoni urġenti u jwaslu ġustizzja iżda l-nazzjoni miex bizzejiet. Għadastant il-kordonista assoċazzjonijiet nistaw nieħdu. Fostom u kol permessa l-Konsil ta' Sigurta ta' ġnus ma' l-appoġġ lill-vittmi għandu tkun priorità u l-Unjoni Ewropea diġà hija impenjata biex tagħti għajnuna medika u it-taffi wkoll it-tbatija. Nista' naqbel miegħek illi l-appoġġ lill-vittmi speċjalment l-għajnuna medika hi waħda mill għola prioritajiet u l-Unjoni Ewropea qiegħda minn f'dawn l-isforzi permezz ta' azzjonijiet immirati għal ekka. Prevenzjoni, tajm ta' kosċenza u pressjoni politika huma lkoll parti mill-approċċ tal-Unjoni Ewropea dawn l-isforzi sejrin ikomplu. Eżis membri tal-Parlament, il-violenza sessuali u l-istupru għadna naraw. biktar minn 15 il-elf kas rapportat fl-2009 skont il-ġnus maquda. Mistax il-elf stupru, importanti li nimmiraw il-kawzi ta' dawn l-stupri sabiex il-ġustizja ma tibqax biss każijiet iżolati. Nafu b'dawn is-sitwazzjonijiet hemm il-konflitti tat-territorju tal-Vant fir-Repubblika tal-Kongo u in nuqqas ta' stat ta' dritt f'kuntest fejn l autoritajiet statali għadhom ma ġewx imsaħħa. Il-prevalenza tal-vjolenza sessuali turi u tkompli ġeddet l-istatus iktar baxx tan-nisa fil-pajjiż għandu impatt negattiv fuq bosta tfal illi jitwildu bħal li jitwildu palma semmiet is-Sinjor de Kaiser biex ntejbu situazzjoni huwa importanti li jkun hemm azzjonijiet militari u non militari mar-ribelli. Għal dan il-lan huwa importanti nfakru illi dan it-tip ta' konflitt f'bosta każijiet illi jinvolvi grupp mingħajr politika aġenda il-kriminali kollha mill-pajjiżi ġirien diffiċli tindirizzah fil-medda qasira iżda huwa iktar urġenti li nieħdu passi fil-settur ta' riforma. Is-sitwazzjoni kera ħafna tal-armata u tal-pulizija tkompli tkun ta' xkiel attitiv fis-sitwazzjoni għal dastant irid ikollna priorità għal din l-isfida illi ma jkunx hemm biżejjed progress fis-settura tal-ġustizzja u l-politika sigurtà qegħdin niperikolaw il- suċċess ta' titjib li jisir fl-oqsma politiċi u soċjali illi nerbu dawn l-skiel għandu jkun mira komuni ma l-autoritajiet fil-Repubblika Demokratika tal-Kongo l-Unjoni Europea diġa għadha tagħti appoġġ l-settur tas sigurtà fil-formi tagħha permess ta' missjonijiet missjonijiet ta' politika ta' sigurtà kif ukoll appoġġ bilaterali minn ħatar stati membri dawn l-azzjonijiet jikomplu jiffokaw fuq il-bżonn niġġieldu l-vjolenza sessuali u fost l-oħrajn Europol bat tim ta' esperti fuq il-vjolenza sessuali belt fin tramuntana tal-provinċja ta' Kivu. L-appoċ li l-vittmi huwa meħtieġ li sokta jista' jsir iktar jekk ikun hemm bażi komuni bejn l-istati membri u l-awtoritajiet tar-Repubblika Demokratika tal-Kongo. Iżda dan huwa qasam fejn l-aħħar responsabilità tkun fidejn ir-Repubblika Demokratika tal-Kongo u importanti li jkun hemm determinazzjoni u tmexxija min-naħa tal-Kongo. Grazzi, Signor President, grazzi, Signor Komissarju. Nistgħu nagħlqu d-dibattitu u nistgħu nivvotaw wara li jintemmu d-dibattiti l-oħrajn. Il-punt li jmiss l-Indonezja inkluża it-taxxa fuq il-minoranzi nibdew bl